l-autoritajiet kompetenti ta' Repubblika Greka għamlu li talba biex neħu l-immunità parlamentari tal-anolevoli Manolis Kefaloganis ta' biex ikunem indaġni dwaru. U skont il-regolament din it-talba se nibatu għall-Komitat għall-Affarijiet